jizika natakas naqakas sejlej laħħar tant laħjar. Mela, naddu spiegazzjoni tal-voti, l-ewennet eh, spiegazzjoni tal-vot minnaħa tal-Ukrajina, is-sur tanak, fissem il-grupp tijaj zewċ minuti. Sur president il-grupp tal-ICR jil-alfat illi il-kienem eh, il Represent Poroshenko illi eh, tellab suċċess bil-liberazzjoni ta' Slovjanks u għal li eh, li kun sensara għal waqfin tal-ġliet li basta li kun rispettat miżewċ naħat u l-istagġi jinħelsa ma jekk ir-rassa ma waqfux il-appoġġ tagħhom gruppi ribelli li paraw fl-lan tal-Ukrajna u li monopolizaw pajis kollu kemmu, l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' lura milli tagħmel sanzjonijiet ekonomiċi kontra Mosca. L-Unjoni Ewropea trid tmexxi meta tiġi biex tippromovi soluzzjoni paċifika għal kriżi illi twassal għal tmim tal-vjolenza, ħtif u til u intimidazzjoni politiko illi qed tikkaratterizza il-konflitt. Il-soluzzjoni trid tħares l-integrità u s-sovranità tal-Ukrajina inklusi Krimea ma' Russja għax ir-Russja eh, iżolat u qatet għalija eh, fuq qatt eh, gideb. Nħassib minn stati membri pal Polonja u tlet pajizi baltiċi minħabba jisu perspettiva mux, eh, perspettiva mux oġġettiva eh, għal dak li qed jagħmlu Russja rridu nipromovu stabilità reġjonali fid-dawl tal-konklużjoni ta' suċċess ta' ftemiet ta' konklużjoni ta' assoċjazzjoni ma' Krejna Moldova u ġorġa u minn flok rridu jaħarsu l-aspirazzjonijiet Ewropej ta' dawn il-pajjiżi sovrani. Premissu Renzi ma jistax jipprova Eh, li jaċevola r-Russja minħabba ranijiet ekonomiċi u għax eh, Sur Putin qed jipprova jġiplura l-verżjoni awtoritarja tal-verżjoni Sovjeta u jrid iddaħħar eh, affarijiet antikwati illi m'għandhomx flokkom fid-dinja moderna tagħna. Grazzi. Grazzi Sur Tanak. Grazzi Sur Sogor. Grazzi tassew, il-modifika tal-Kostituzzjoni trid twassal fuq żmien twil għal paċi u għal għajnuna soċjetà. Ma nistgħux nemmnu illi l-Kostituzzjoni ma tqis id-bilanċ reġjonali, l-possibilità li nużaw l-ilsna reġjonali uffiċjalment u l-ħarsin tad-drittijiet tal-minoritajiet nazzjonali jiena konvint mill-fatt illi aħna fl-Ukrajina li jastat ta' dritt demokratiku u jrid ikun possibbli l-ġejjieni biss jekk inħarsu interessi drittijiet ta' kulħadd. U jkun ikun xi tkun in-nazzjonalità tagħhom, il-sin tagħhom, nisim pajjiżhom kux Rumen, jew l-Ungeris, Ukrajn, Russu. Iġifiri, l-autoritajiet iridu jaqdu l-wol bażiku mhux biss għal għaqda tal-pajjiż imma anki għall għajnuna tal-Parlament. U jiena nittama illi issa jkunem hemm kuraġġ lubija u aqla u persuni aqla li timexxu din il kustjoni Grazie jekk jħallu l-kamra jekk għandina hawnhekk biex biex tpaxxu bejnietkom. Is-Sur Xavafer. Sur President. Ila li votajna kontra l-bicċa gbira ta' rezoluzzjoni. Aħna għedit kelmaw nekdar kolb ta' stat u il-gvern ta' revoluzzjoni, l-vota l president illi huwa elett f'pajjiż barra ċivili u hawnhekk qed nippruvaw nimwaqfu li jkun hemm għaqda mar-Russja biex inkomplu niġildru kontra l-imperializmu ta' Stati Uniti di mhix kwistjoni ta' riżoluzzjoni ta' paċi ma ta' propaganda. Vielen Dank, Herr Kollege. Grazie. Sur Schaffhauser. E signora Wikström. Signora Wikström tista' titlob il-kollega li trid titla, Signora Wikstrom, il-konversazzjoni għamlu barra. Nitlob anki kollegi oħrajn li jitilqu wara kull b'kellim. Eh, is-sur Corvin Mikke. Grazzi, aħna votajna kontra. Għax din ir-riżoluzzjoni għandna ħa waħda biss. Din ir-riżoluzzjoni edha tantagonizza l-eċellenza sur Putin illi jrid ifendi kontra ħafna attakki fir-Russja mill-persuni li jgħidu li huwa irid idaħħal it-truppi Russi fl-Ukrajna. Fl-interess tal-pajis tiegħi huwa li kunem Ukrajna indipendenti u għawija u ma jfissirx li rridu ninsultaw il-persun li ma jħuġbunix. Naqbel ma dawk li għajdu illi għawnek. Eh, L-Amerikani għet ifittxu protest biex jisibu gwerra għalix edin eh, jers u lejn il-falliment u għalek iridu eh, jibdew gwerra biex bekk ma jħassux id-djun tagħhom. Grazzi, Sur Corvin Mikke. Nista najdlek illi mawx blue cards permessi fl spiegazzjoni tal-vot. e Prejder e kjoġbok il-konversazzjoni għamela barra. E signora Albion Guzman issa. Grazzi. Aħna votajna kontra din ir-riżoluzzjoni għaliex aħna niddenunċaw il-kompliċità u l-kooperazzjoni minnaħa tal-ko tal-istituzzjonijiet mal-gvern Ukrajin. Dal-gvern ħareġ minn kolb ta' stat u l-Unjoni Ewropea hawnhekk starrit moċċar illi hija fuq in-naħa tal-interessi multinazzjonali u ġeopolitiċi tal-Istati Uniti flok ma jkunu fuq in-naħa tan-nies u n-nies il-poplu tal-Ukrajna aħna nixtiequ naraw stħarriċ indipendenti biex e, jara l-kawzi tal-massakru f'Odessa fejn l-attivisti tal-Unjoni tal-Union ġew Eh, maqtula minn estremisti tal-lemin u aħna nishtiqu naraw illi l-lemin jiġi denunċat fl-Europa u anki fl-Ukrajina. Grazzi. Signora Albion Guzman, e Signora Zimmer. Signora Zimmer. Signora Zimmer. tkun ħaġa tajba illi intkom eh, tamlu l-konversazzjoni ta'kom barra mill-awla. Sur Carver, jekk naċċettaw din rizoluzzjoni li hija eh, eh, indirizzata għal politiċi li jridu l-gwerra. Se kolla effett fuq il-azzjoni ċivili biex li qed isibu il-paċi u jiġġieldu kontra l-kriminalità kontra l-umanità. E, aħna għal din raġuni votajna kontra. U sfortunatament e, edha tħalli il-politiċi morru impuni. Grazzi, Sur Carver. Essa nisimaw menanti sinjura Zdanoka. Jena votajt kontra din il-rizoluzzjoni, jena e, kienem anki kollegi oħrajn eh, illi tkellmu fuq din iż-zero sum game eh, u jena eh, dawn il riżoluzzjonijiet jena sorpriza li dawn il riżoluzzjonijiet għaddew eh, sa april. Għaliex neħejtu l-Odessa minn la bozzi intkom edin tkomplu tipproduċu l-istess test e bazi ta' e, trattament mux uguali għal dawk li huma kontra e, l-adezjoni tal-Ukrajina u għedi tneħħu anki dritt eh, illi wieħed ikun Ukrajin ħaras lej il-paragrafu 8. Skont starriċ indipendenti f'Diċembru wara il-rivolta ta' Majdan, 49% tal-Ukrajni identifikaw ruħom bħala eh, supporters tal-Majdan. Il-Russja hija eh, msemmija 33 darba f'din ir-riżoluzzjoni u l-Istati Uniti laqas darba. Grazzi jinterrompi il-President, Signora Zdanoka. Mawx ħafna nis fl-awla, pero fl-ispiegazzjoni spiegazzjoni tal-vot jekk il-kellim jitkellem jaġġel wis l-interpretazzjoni ma tistax tlaħħaq għal daqsnat nitlobkom titkellmu iktar bil-mod jekk ma titkellmux biżejjed tridu eh, toqodu attenti biex tkunu tistaw tiġu interpretati meta titkellmu. Mela dina spiċajna issa il-dibattitu fuq l-Ukrajna issa nitkellmu fuq eh, l-impjegi fost iż-żaza. Isur Luke. Isur Luke. Jiena nixtieq nispjega l-votazzjoni il-vot tiegħi fuq din il eh, fuq dan id-dibattitu. Jiena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni għaliex ma ma titkellimx fuq il-punt principali ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea, ċoħi fuq il-fatt illi bil-monita, il-kompetittività, bil-monita unika, il-kompetittività ta' ċerti pajjiżi tiġi influenzata b'mod negattiv u bekk eh, qed jinħoloq eh, il-qat fost iż-żgħażagħ mod partikolari. U importanti illi eh, nireferu għal dan l-ostakolu għall-izvilupp. Grazie. Għad fost iżada e, kiber ħafna f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux laqas nagħmlu valutazzjoni ta' kemm kbir il-problema. Il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ huwa illi dana se jaffettwa għad demokrasija fi snin li ġejjin u il-problemi tal-impiegi se jikbru dejjem iktar. E, e, il-finanzjamenti ta' sistemi welfare u ġa diffiċli l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa e, il-proċess biex tejjeb is-sitwazzjoni tal-impiegi fost iż-żgħażagħ minnar, imma minnar kontribuzzjoni ta' pajizi eh, kolla u tal-SMEs dana ma jkunx possibli, eh, però l-SMEs huma soġġetti għal ħafna burokrazija u jek nistaw naqsu din il-burokrazija jkun ħafna iktar faċli għal-jom josservaw ir-regoli u, u jgħinu li zaza. Grazie. Il-Signora Sander. Grazie, President. Kollegi Jena votajt favur ir-riżoluzzjoni għalix meta wieħed isli jem 23% tal għat il-persuni taħt il-25 eh, eh, sena tal-età huma il-vittmi tal-kriżi fl-Ewropa. Din kriżi li waslet għal eh, ħafna nies li tilfu l-interess fl-Europa kif jistaw huma jisperaw fil-proġett Ewropew m'għandhomx prospetti għal futur il-kwistjoni e tal-għatfost huwa l-bidu pero jaffetwa wieħed mill-ħames reġuni fil-kostituenza tiegħi. Il-reġuni kollha għandhom għat għawi ħafna u dana jrid jiġi e, e, affaċat kullimkien u l-għat l-impiegi fil-mobilità eh, transkonfinalment eh, eh, tista' tkun soluzzjoni rridu nżidu l-multilingwalizmu u rridu nużaw iktar l-użu ta' diplomi doppi. President, hemm bżonn nużaw l-istrumenti li għanna biex nejnu ġenerazzjoni futura. Grazzi, signora Sander. Issa sur Milan. President, grazzi. Il-vot għana kien kontra il- dossier tal atfosti zaza huwa espressjoni tal-falliment tal-utopja nazjon għanna zewċ miljoni polakki li għata u dana juri illi il-qat fost li mandomx edukazzjoni jew mhumiex edukati tajjeb hija kwistjoni importanti u hemm ħafna nies fl europa edin fl-istess situazzjoni għax iż-żaza huma eh, target ħafna deċiżjonijiet ittieħdu hawnhekk bħal fondi strutturali eh, eh, juru illi aħna maħniex qed naġustaw il-strumenti tagħna biex ikunu jistgħu jaffaċċaw il-problemi. Aħna sterilizzajna il-leġizlazzjoni kontra l-immigrazzjoni għana ħafna, għana wis eh, leġizlazzjoni għal l-istati membri, għem l-istatwila il-għatfosti il, eh, il, taħt il sovranita nazjonali. Grazzi ħafna, issa signora Began. Grazzi, President. Minkeja suġġerimenti tal-grupp tiegħi l-ewwel wieħed eh, telba ta' deroga taħt 33% lejn iż-żaza ma ġewx laqqas ġew preżi f'konsiderazzjon. E, e, ħabba l-partiti kbar ta' dan il-parlament. Il-movement ħames stelel e, ħasel li il-test ħari kien validu u deċidejna napoġġaw u nivutaw favur. Kollegi, il-messaġġ li nixtieq nati huwa sempliċi ħafna aħna nħossu illi mux importanti minn fejn ġejjin li dajat, l-importanti li jkunu tajbin u li jkunu favur ta' ċittadini li tal li, eh, li aħna qed nirrappreżentaw. Aħna applikajna u dejjem se napplikaw dan il-prinċipju minnhom il qudiem U naħseb illi dan li qed ngħid se jispira il-xogħol eh, tal-kumitati fil-futur. Grazzi. Applaus. Grazzi, Signora Begin. E Signora Petir Grazzi ħafna. Kollegi, jena poġġajt il-rizoluzzjoni fuq il-qat fost iż-żaza biex inkun biex inħeġġeġ soluzzjoni għal wieħed mill-problemi l-iktar seri fl-Unjoni Ewropea għallum ċoħe il-għat fost iż-żaza. L-iktar situazzjoni allarmanti e, e, e, u l-Kroazja laqas u koll għanda l-istess problemi ta' krizi fi ekonomika u dina qed tolqot iż-żaza u l-anzjani. Terz tal-għada fil-Kroazja u ma' zazah bejn 15 u 24 u id-dritt ta' xogħol huwa dritt uman u hekk ma jiġix garantit e, huwa riżultat ta' politika ħażina. Jiena nilqa il-talba għall-implementazzjoni tal-garanzija fost iż-żgħażagħ għax minn dawn is-6 biljuni ta' euro ma ġewx użati fl-Istati Membri tal europa l-problema għadha tiżisti, grazzi. Grazzi kollega, Signora Peter. Issa il-kelima li Signora Kinnici. Grazzi President. Il naqis tal-qat fost izzaza żaza hija waħda mill-isfidi l-iktar importanti li rridu nafaċċaw fis-snin li ġejjin. Għax tinvolvi l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u xi wħud minnhom ir-rata ta' qat fost izzaza żaza laħqu livelli għoljin ħafna u jħasbuna. Ħafna zazah ma jsibux xogħol u għal din ir-raġuna qegħdin huma obbligati emigraw mħabba din il-sitwazzjoni eh, gravi li tinvolvi anke l-Italja fil-Kommissjoni eh, Ewropea ġdida għandha E tamel eh, politika ta' rilanċ biex toħloq eh, postijiet ta' xogħol u biex tistabilizza l impiegi Il-garanzija ta' żgħażagħ qiegħda tgħin bla dubju l-istati biex jaffaċċaw il-kriżi gravi tal impiegi però ma nistawx nużawha bħala soluzzjoni. Hemm bżonn ikun strutturata biex nerġgħu nibdew l-ekonomija u l-iżvilupp biex nifavorixxu anki il- E, e, e, il-bidu tal-impigi. ridu nużaw flessibilità fil-fondi pubbliċi u minnajrom ma jkunux nistaw nibdew it-kabbir. Il-rizoluzzjoni fit-test ħari sejra f'dan il-sens u għalek jena votajt a favur tijaw. Grazie. Grazie ħafna, signora Kennici. Issa l-onorevoli Schlein. Grazie, President. Jiena votajt favur ir-riżoluzzjoni minkejja li preferejt iktar klim imlaħħam iktar klim jibes fuq dan is-suġġett. Meta nara il-qat ta' żgħażagħ laħaq kważi 60% f'ċertu pajjiżi huwa pożittiv li f'din ir-riżoluzzjoni qed ngħidu li nistendu din il-garanzija għal dawk li għandhom 30 sena. Jien għandi 29 sena u nemmen li dan in-nies m'għandniex inħalluhom waħedhom dejjem jekk inqisu li għata n-nies tal-età tiegħi li għadhom sitwazzjoni ta' qatt. Aħna rridu investiment tal-iktar riżorsi fil-programm u għandna nesħu fuq dan il-punt u wasluh il-Kummissjoni. Barra minn hekk rridu iktar klim ibes fuq il-impigi prekari, mhix kwistjoni li naħolqu impigi kif ġiġi li jkunu jkun, imma rridu impigi ta' kwalità biex dak li jkunu kollu futur sostenibli. Din hija direzzjoni li għandna nimxu leha għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Mhux kwistjoni ta' numru ta' impjiegi imma l-kwalità tal-impjiegi, impjiegi sostenibbli b'investiment kif ukoll titjib fl-ambjent, fil-kultura, ecc. Grazzi, Sinjura Schlein, issa l-Onorevoli Komi. Grazzi, President, jina votajt favur għaliex eh, data fuq l-imqat fost iż-żaza ħasbuna rridu li ikunem hemm impenn konġunt tkunx tkun il-familja politika li ġdinija hija priorità lina l-koll. Jien minix konvinta li l-opportunità tax-xogħol għazzaza edem, aħna rridu nagħtu din l-opportunità u tfisser li qed noħolqulhom futur tagħhom u tagħna. Iż-żgħażagħ huma l-forza tax-xogħol l-iktar eh, friska tas-soċjetà tagħna u huma l-iktar art li nistgħu nkomplu naħdmu fuqha Għal daqstant rridu kollaborazzjoni integrata tas sow Dak li huwa nieqes integrazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri din l-aqwa soluzzjoni. Tajjeb il-fond ta' garanzija fl-Italja dan ġie stisa 29 sena, ta' dawk li għandhom 29 sena, pass importanti ma jrid isiru wkoll fl-Istati Membri l-oħra. Dan huwa l-punt ta' tluq biex nastumba tal-armonizzazzjoni ta' proċess ta' Bologna x'inkella kwalinkwe sforzi nagħmlu jkun għal xejn. Grazzi. Grazzi, onorevoli Komi. Issa l-Onorevoli Ġdinovski. President, grazie tal-li għaddit l-kelma. Nishtiq najt li jena votajt favur dan din il-mozzjoni. Madana kollu nishtiq nisħaq li għandi riserva kbira għal dak li ntqal hawnhekk fl-awla u dak li ġie inkluż fid-dokument. Ma xteqx li nsolvu biss problemi fuq medda qasira ta' żmien. Irridu noħol unpigi għazzaza, nixtieq li nsibu soluzzjoni sistemika, soluzzjoni dejjema biex nsibu tarf din il-kwistjoni. Għanna nużaw fondi pal per eżempju nkomplu fuq l-eżempju tal-Awstrija, l-Svizzera u l-Ġermanja fejn hemm sistema doppja ta' edukazzjoni. Dawn il-pajjiżi li ma rnexxilhomx joqoldu b'sebajnejn għaz situazzjoni tal-edukazzjoni għazzazax u ħarsu bissa mneħrom issa jiffaċċaw problemi, problemi brata olja ta' qatt fost iż-żaza. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Zaborska. Grazzi ħafna, President. Jina mhux favur miżuri li jkunu immirati biss lejn faxxa waħda tas-soċjetà, speċjalment meta nitkellmu dwar il-qatt Nifhem madana kollu li rridu nindirizzaw il-qat fost iż-żgħażagħ u għandha tkun priorita, però nixtieq nisħaq li għandna waslu miżuri li isaħħu s-solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet differenti. Miżura bħal din tkun pereżempju l-appoġġ ta' negozji tal-familja għaliex il-xogħol f'dan il-qasam jagħti l-possibilità li żgħażagħ mhux biss ikollhom il-ħiliet u l-esperjenza meħtieġa imma jitgħalmu mill-ġenituri tagħhom biex bekk ikun hemm il-possibiltajiet u anki jitalmu l-etika tan-negozju. In-nuqqas tal-etika tan-negozju li waslet tal-kriżi wara kollox u għalhekk nixtieq nistaqsi l-Kummissarju jibgħat eh, analiżi ta' dawn l-affarijiet tan-negozji tal-familja u anki tipproponi leġizlazzjoni li tiffaċilita l-ħolqien tan-negozji tal-familja u li tqisu wkoll il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Wolf. Grazzi President. Din l-emenda ġiet proposta mill-grupp ICR e u appoġġata mill-Konservattivi tar-Renju Unit. Aċċettat il-prinċipju li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha moviment ħieles tal-ħaddiem hemm appoġġat biss il-moviment kwalifikat ħieles. Dan jfisser li l-partit tal-konservativi tar renju Unit nofs kedda u għandhom kwalifikati fuq il-euroxettiċizmu. Rajna l-qatt bil-massa fl-Renju Unit u fil pija tal-Europa. ħna stenejna li ġnus biss stati membri għandhom jikontrollaw il-frontieri, m'għandux ikun hemm moviment ħieles kwalifikat, imma migrazzjoni miftuħa għad-dinja kollha e bazata fuq is-sistemi ta' punti fuq il-livell tal-Istati membri u mhux ġestit fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, kollega Wolf. Grazzi ħafna tal-ispiegazzjoni tal-vot li tajtna fuq riżoluzzjoni għall bigi ta' Zaza issa ngħaddu għas sitwazzjoni fl-Iraq. President. Sur Wood. President, eżis kollegi, dawk li għadhom għaw wara kollox, bħala membru ġdid tal-Parlament Ewropew, jien pjuttost sorpriż li ma tantx membri prezenti hawnhekk fil-Parlament għaliex suppost nebqa għaddejjin sa tgħid wara l senar Aħna votajna favur ir-riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Iraq kollu nixtieq nispjega għalfejn. Ir-raġun kollu huwa mifni b'nuqqas ta' stabilizzazzjoni u xtaqt nistaqsi biss x'kien lan ta' din il-gwerra mmexxija mill-Amerika fl-Iraq fejn hemm min qed jinħataf, qed jiġi kastigat, jinqatel f'reġun li huwa kompletament mingħajr stabilizzazzjoni. Meta nqisu s-sitwazzjoni li teżisti hemmhekk għad fadal aktar li jrid isir f'dan ir-reġun. Ir-riżorsi ewlenin tad-dinja taż-żejt jinsabu propri f'dan ir-reġun u ma nafux. Ah, tal-issa jekk fil-futur ix-xarija u ser tkun il-liġi li terrenja f'dan il-pajjiż jew inkella nebqgħu bis-sitwazzjoni attwali. Grazzi. Nixtieq ngħid li l-ispjegazzjoni tal-vot bħala proċedura edem biex l-MEPs individwali jistgħu jispjegaw għalfejn ivvotaw kif ivvotaw. Mhix xi ħaġa li timplika li dak li kun kulħadd ħajkun preżenti jisma l oħrajn x'għandhom xi jgħidu. Dan xtaqt nistabilih fiċ-ċar, nixtieq ngħid anke lill-viżitaturi li qegħdin fuq jarawna f'din l-awla mhix rappreżentattiva tal-Parlament la tagħna u laqas tal-kostitwenzi li ikonna appoġġ mill-viżitaturi bil-diskors li nagħmlu fl-ispjegazzjoni tal-vot. Kollega jħor tala pal-kelma ma mhux qiegħed hawn u dan item il-spjegazzjoni tal-vot fis-sitwazzjoni fl-Iraq. Issa naslu għal punt li misfuq l-agenda tagħna l-ispjegazzjoni tal-vot għall-eskalazzjoni tal-vjolenza bejn l-Iżrael u l-Palestina. Is-Sur Vojt, minn ġdid. Grazzi President, grazzi tal-li għaddejt l-kelma. Jiena votajt favur din il-mozzjoni, iżda l-mozzjoni ma tmurx lilin żejjed. Il-bira fid-diskussjoni s-sur Lamsdorf tkellem dwar drittijiet tal-Izrael li tiddefendi li l-anfusa. Naħseb li rridu nkomplu nżidu ma dan u ngħidu li pajjiż bħal Palestina li ilu okkupat għal 40 sena u ġi Ehm, maluq pitan li mbnow għandek eluf ta' nies li qegħdin f'kampijiet ta' refuġjati f'nofs il-pajjiż u fil-pajjiżi ġirin huma wkoll għandhom id-dritt għall autodifiza però nixtieq nara li jkun hemm paċi f'dan ir-reġun fl-aħħar mill-aħħar u nittama li bil-mozzjoni tagħna kif ukoll politika effettiva u deċiżjoni taqlin nikkontribwixxu għal dan, però rridu nqisu żewġ naħat mhux naħa waħda biss. Dan iwassalna tmim tal ispjegazzjonijiet tal-vot fuq dan il-punt u ngħaddu issa biex nalqu l-plenarja nixtieq ilkom il-koll il vjaċċi tajja plura d-dar, striħu fil-vaganzi u nixtieq nirringrazzja wkoll il dawk li edin bil-qeda ma' ġembi u anke warajjan il-President ġentilment jirringrazzja l-interpreti u jixtieq l-interpreti il-vjaġġi tajjeb lura u l-vaganzi tajbin. Mimlim mistrieħ. Point of order, jekk jogħġbok. Grazzi President, grazzi tal-eddejt li l-mikrofonu. Jena jiddispjaċini li nitkellem fawla vojta kif għal il-kollega nixtieq infakkar li aħna qegħdin hawn tajjeb minn minn ħalla 16 biex nagħmlu xogħolna sew. U jekk mħalsin biex nagħmlu dmirna, irridu nagħmluh bl-iktar koerenza u kompetenza. U jina jidir li li memx rispett tal dan ix-xogħol minnaħa tal-kollegi tiegħi għaliex rajt spjegazzjonijiet li saru f'kaos totali u inti li dawn in-nies kellhom imorru jaqbdu l-ajroplan. Aħna mhux qegħdin hawn biex naqbdu l-ajroplan, qegħdin hawn biex npoġġu bil-qiegħda u naħdmu u nerqu l-arax ta' ġbinna bl-iktar serjetà. Grazzi tal-li għaddejtni l-mikrofonu ħallejtni nitkellem. Als kollegi si Sissin Neu, deshalb habe nixti. Grazzi Grazie ħafna. Inti kollega ġdid u għalek nishtiq ngħidlek li ma naħajtlekx il-mikrofonu ma ma tantx kienet point of order dak li għed Inti għandek tieħu l-kelma skont kif inti mħallas imma titkellem b'mod xieraq. Issa, sur Kelly, a point of order. Grazzi tal president mod eccellenti din il-laqa. L-aħħar kellim kien inġust sa ċertu punt għal dawk il-membri li forsi mandom lebda alternativa oħra li jabdu aeroplan, aer li jabduh dan il-ħin partikolari. U għalek